Then Mrs. Cardi. Mishaw, signora Toya, mela signora Gardini. Grazie, President, kollegi. Biex najdilkom sempliciment, nitlokkom tamlu attenzjoni, għax seħħet ħaġa gravi ħafna u fuq il-gazzetti italjani eh, fil-ġranet li għaddew smajna illi fl-Istati Uniti tal-Amerika skont il-website eh, il-Datagate eh, għamlu telephone tapping tal-Prim eh, Ministru Silvio Berlusconi u tal-kooperaturi tiegħu. U għara l-Ġermanja u Franza anki l-Italja ġiet eh, vittma ta' dan tapping. Nuża l-klim tas-sur tal-President Schulz fi program li għamel fl-Italja, dan huwa fatt gravi ħafna x'mhix ħaġa tajba illi il-pajjiżi alleati jiġu Eh, kontrollati. Anki eh, nitolbu illi anki il-Parlament fil-Parlament Ewropew namlu anki stħarriċ fuq l-ispjonaċ eh, kontra l-Europa. dina kienet stħarriċ illi diġa konna għala dan, dan, dan, dan dan l-istħarriċ fl-2013 ma ridux li ikunem ikunem punti grizi u hemm bżonn noħorġu mm, b'ċarezza għaliex anki il eh, għax għaliex anki il-ftejim kommerċali jistaw eh, ikunu imminati eh, minn dan it-tip ta' spionaċ. Grazzi. Issa signora Toja. Grazzi. Biex nisħa anki minn naħatana illi il-notizji li rajna fuq il-gazzetti illi tkellmu fuq l-ispjonaġġ mm, fuq l-organizzazzjonijiet eh, minnaħa tal istat Uniti fuq eh, eh, fuq pajjiżi Ewropej huma ta' tħassib u ma nistawx aħna naċċettawhom u ma nistawx ngħidu għax hekk jagħmlu għax kulħadd jagħmel hekk jena nħoss li relazzjonijiet bejn il-pajizi huma importanti, it-trasparenza u l-korrettezza huma importanti. U jiena naħseb li l-Parlament Ewropew irid jaħdem Eh, u jiġilet f'dan is-sens. Grazzi għajt il-President. Smajna dak li kellek xtajt kem li leku l-Sinjora Gardini. Sa nibdew nivutaw l ewwel vot se jkun ir-rapport ta' Sur Uspaskic u ir-rapporter uh, talab jitkellem, Sur Uspaski. President, kollegi, Il-Konvenzjoni tal ajja tal-1965 ħalqet sistema li tissemplifika l skambi ta' dokument bej stati membri u t-semplifika u koll il-ħidma tal-rati li kooperaw fil-kwestjonijiet ċivili u kriminali. Il-konvenzjoni hija utli hija użata minn 25 ah, stati membri. L-Austria u Malta eh, esprimew ixew għal jitħlu jidħlu fil-konvenzjoni, kien hemm diskussjoni twila fil-Kunsill u iż-żewġ stati membri ġew eh, motija l-possibilità li jitħlu fil-konvenzjoni eh, li aċedu għal-konvenzjoni. Jiena nappella il-kollegi jivvotaw favur u njipermettu li Malta u l-Austria jidħlu fil-konvenzjoni. Eh, Issa se namlu vot nominali, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maruqa. Għaddit, e, issa il-rapport e, minanti Van New Van Huyzen u anke hawnhekk mm, e, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit Issa rapport, rapport ta' Sur Ċovski. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nifirħu l-rapporter. Issa il-rapport ta' Sur Becker. U l-ewwel nibdew bil-emenda 177. Favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda u 183 il-votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Issa għanna l-emenda 178, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. maddiċ. L-emenda 179 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 177 eh, favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa naddu għall-emenda 180 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma Issa l-emenda 177 eh, votazzjoni miftuħa, eh, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa l-emenda 182 favur kontra astenzjoniet maddiċ il-proposta tal-Kommissjoni favur kontra astenzjoniet addit il-rizoluzzjoni e leġislativa votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa Għaddit. Nifirħu. Il-rapport ta' Signora De Sarnes. L-ewwel emenda hija l-emenda numru 16, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma' deċ l-emenda tal-Komitat tal Responsabli, votazzjoni bejn blok, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, l-emenda 13, eh, ollu jdejkom, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Namlu verifika, kollox sew. L-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa l-emenda numru 5 u 12, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 6 Olidejkom favur kontra. Astenzjoniet, maddeċ emmen l-emendi 7 u 14, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddewx Emenda 8, ollu favur, kontra. Astenzjoniet maddewx. Emenda 17. Favur? Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda numru 4. Favur? Kontra. Astenzjonijiet. Adder, addit. Emenda 9. Favur? kontra astenzjonijiet maddiċ emmendat mi 10 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddiċ issa l-emendi 11 u 15 ollu jdejkom favur kontra astenzjonijiet maddewx. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addew. Skużawni. Il-proposta dal kummissjoni votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Addit. Issa jixtieq jitkellem is-Sur Lange. Grazzi. sin. Grazzi ħafna kollegi, grazzi l-rapporteri, dispjaċini illi li mal-Konsil u mal-Komissjoni dan il-tekst ma ġiex konkluż mingħajr l-ebda tibdiliet. Hawnhekk kan nitkellmu fuq miżuri sabiex Eh, nappoġġaw li t-Tunezija, għet nitilfu ħafna ħin u biex inkomplu nitilfu anka iktar ħin għet inkomplu eh, bi proċeduri sħaħ, bi tibdiliet, eh, tħanna fi trialogu anka mal-konsil, imma għanna bżon ta' tweġiba maġla ta' soluzzjoni maġla, sabiex norganizzaw ruħna dwar kif nistaw nejnu għam. Tajba, dinja talba minna ħata rapporter biex namlu niposponu il- Eh, il-vot. Eh, eh, din il-proposta nivvota fuq a favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa għaddu għal-rapport liħor tas-sur Ċeċovski. Rizoluzzjoni votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rapport ta' Signora Rodriguez. L-emenda numru 6. Is-sur Pali għandu point of order. Ija għallunna fis servizz tal-parlamenti li kienem zbal fuq l-emenda 13. Għax aħna konna ma konna għamilna lebda referenza għal Banking Union imma għal riforma ta' sistema tal-bannek u il-klim Banking Union eh, imdaħħal imdaħħala. Stant l-emenda jaminajr dawn il-klim. Il-servizz legali se jiverifika. Tajib, nibdew bl-emenda 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-test oriġinali. Ma ollu dejkom favur? Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Issa remenda erba. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maruqa. maddiċ. L-emenda 25. Ollu jdejkun favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda 5. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 26. Ollu jdejkun favur, Contra. Astenzjoniet. Maddiċ. 27. Holiday kun favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Issa l-paragrafu 7. Holiday kun favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Emenda 12. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda seba. Votazzjoni nominali. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 28. Għolli tekun favur? Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Il-paragrafu disa, test oriġinali. Olli dejkom favur, kontra. Astenzjonijiet. Għadda. L-emenda 13, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-paragrafu 10. Erba partijiet L-ewwel parti, ollu dejkom favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Tini parti, favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Tilet parti, favur. Astenzjoniet. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Lo, rabba parti, favur, kontra Astenzjoniet, għaddit. Issa l-amenda 14. Oludej kon favur? Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. L-amenda 15. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 12, test oriġinali. Ollu dejkom favur? Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 29. Ollu dejkom favur? Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Paragrafu 15, zoċ partijiet, l-ewwel parti. Ollu dejkom favur? Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Emenda 8. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malwa. Maddiċ. Emenda 16 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni malwa. Maddiċ. Emenda 30, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni malwa. Maddiċ. Emenda 31, olu jdejkun favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa paragrafu satax. favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 33 votazzjoni nominari votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda 34. Ollu Dekom favur? Kontra. Astenzjonijiet. Maddeċ. Issa l-emenda 9. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. maddiċ. Il-paragrafu 21, żewġ partijiet. L-ewwel parti, ollu jdejkom, favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Et-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda tlita. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. L-emenda 18. Olu jtejkun favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 10. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Paragrafu 24. Olu dejkom favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 35 favur, kontra. Astenzjonijiet. maddeċ, Emenda 19, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddeċ. 26, il-paragrafu 26, ollu dejkun favur, kontra. Astenzjoniet. għaddi, għadda. Emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruħa. Maddeċ. Emenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 20, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 11, ollu idejkom favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Paragrafu 27. U żewġ partijiet, l-ewwel parti, ollu jdejkom favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Tieni parti, ollu jdejkom favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Emenda 36 Ollu jdejkom favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddeċ. Issa il-paragrafu 28, tliet partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni mittuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddejt, it-tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Il-tiret parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 21, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ditx il-paragrafu 30. Ollu jdejkom l-ewwel parti, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Et-tieni parti, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Emenda 22, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Maddeċ. U l-paragrafu 32, ollu dejkun favur. Kontra. Astenzjoniet. Adda. Emenda 37. Votazione nominale. Votazione miftuħa. Votazione marruqa maddeċ. Emenda 38, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa, votazzjoni maluqa, maddeċ. Emenda 38. Il-President iskuza ruħa, emenda 39, ollu idejkom, favur, kontra astenzjoniet maddiċ il-paragrafu 35 Olu dejkun favur kontra astenzjoniet għaddit il-paragrafu 36 Olu dejkun favur kontra astenzjoniet għadda emenda Erbejn, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma Il-paragrafu 38. Holiday, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Il-paragrafu 40. Holiday, kon favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Il-paragrafu e 43. Ollu kom favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. L-emenda 41, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Issa l-paragrafu 46. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għadda. Il-paragrafu 47, zoċ partijiet, l-ewwel parti l jdejkom favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit, it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit il-paragrafu 48. Ollu jdekum favur. Kontra. Astenzjoniet. Għadda. Paragrafu 51. Ollu jdekum favur. Kontra. Astenzjoniet. Għadda. Emenda 23. Ollu jdekum favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 24. olide kun favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Il-premessa i. olide kun favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Eh, Nivutaw issa fuq il-rezoluzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit, neferħu li l-rapporter. And then report. Issa il-rapport tas Signora Ribeiro. Emenda numru wieħed, kon favur, kontra astenzjonijiet maddeċ Paragrafu 2, kon favur, kontra Astenzjonijiet għadda. Paragrafu 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Paragrafu 6, bżoċ partijiet, ollu dejkom l-ewwel parti, daw favur, kontra, astensjonijiet għadda, t-tieni parti għalli dejkom dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Paragrafu 14. Ħames partijiet. L-ewwel parti. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Tini parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. It-tielet parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Ir-raba parti dak favur kontra astensjonijiet għadda l-ħames parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. għaddiet Paragrafu 16 l-ewwel parti do favur kontra astenzjonijiet għadda. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għadda paragrafu 17 u li dejkom mi favur kontra astenzjonijiet niverifikaw votazzjoni miftuħa il-votazzjoni magħluqa għaddiet Paragrafu 19, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda numru 2 għallu idejkom dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 20. L-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 22. Żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Paragrafu 25 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 27 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 29 l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għadda t-tini parti dawk favur kontra astenzjonijiet maddiex nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Paragrafu 34 da favur u li dejkom kontra assenzjonijiet għadda. Paragrafu 39, dak favur. Kontra. assenzjonijiet għadda. Paragrafu 41, l party, parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Niverifikaw. Il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa. U dik għaddiet. Paragrafu 1 u 40 it-tieni parti u li dejkom dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiex. Paragrafu 42 l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għadda tini parti għallu idejkom, favur, kontra, astenzjonijiet għadda wkoll. Paragrafu 43 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur, kontra, astenzjonijiet għadda. It-tieni parti ollu jdejkom dak favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 52 dak favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 53 l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għadda wkoll da dawk favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ Paragrafu 59 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għadda tini parti dak favur kontra astenzjonijiet għadda Paragrafu 62 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa Għadda, paragrafu 63 Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 64 f'erba' partijiet votazzjoni nominali l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. It-tielet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Ir-raba parti Votazzjoni nominali mifsuħa? Maluqa. Għaddit. Paragrafu 69 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit, it-tieni parti dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 70, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa A. Żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur. Kontra. Għaddit. It-tieni parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Niverifika. verifika it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Premessa e, Ħed żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra sanzjoni tad-diet, it-tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa, nivutaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali. Il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni magħluqa. Għaddit. Proset the rapporteur. Then, report by Mrs. Steeler. Naddu issa rapport ta' Signora Steeler. Paragrafu 12 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda numru wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda numru 2. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 35 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. It-tieni parti dok favur kontra astenzjonijiet għadda imbagħad par emenda tlieta votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għadda paragrafu 46 jaqa' Allura naddu għal paragrafu 52 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Jaddi. It-tieni parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Jaddi. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Għaddit. Proċess li l Naddu għal ftejn ta' kummerċ ħieles ma' Tunezija. Numru, numru 12, favur kontra estensjonijiet ma' deċ. Paragrafu 3, dak favur kontra astenzjonijiet għadda. Amenda 13 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddix. Amenda 14 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddix. Amenda 8 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddix. Amenda 15 dak favur. Kontra astenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 11 żewġ partijiet l-ewwel parti dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 13 l-ewwel parti dok favur kontra astenzjonijiet għadda. It-tieni parti dok favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda erba dak favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda ħanamlu verifika l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda 16 minu favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma deċ. Emenda 5 żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għadda. It-tieni parti minu favur. Kontra. assenzjonijiet. Ma bitx. Emenda sitta dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma bitx. Emenda 17 minu favur. Kontra. assenzjonijiet Ma Emenda 23 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 7 minu favur minu kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda numru wieħed verifika, votazzjoni miftuħa, emenda 7. Votazzjoni maluqa. Maddiex. Emenda wieħed dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiex. Emenda numru 9. L-ewwel parti dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiex. It-tieni parti taqa' Naddu għal emenda 18 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda numru 2 minu favur. Minu kontra astensjonijiet maddeċ. Paragrafu 44 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur. Minu kontra astensjonijiet għaddiet. tini parti minu favur kontra astensjonijiet għaddit emenda tlieta votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddietx emenda 10 minu favur kontra astensjonijiet m'għaddietx paragrafu 57 l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għadda it-tieni parti minnu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għadda. Paragrafu 58 minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Għadda. Paragrafu 59 l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mqaluqa. Għadda. Olli minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda numru 11 minu favur kontra astensjonijiet maddeċ. Rezoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni magħluqa. Addiet, process the reporter Naddu għal votazzjoni li jmiss da favur kontra attenzjoni ta' d-diet. Avenda numru 4 favur kontra astenzjonijiet ma' d-diet. Avenda numru 5 da' favur kontra astenzjonijiet ma' d-diet. Avenda numru 6 da' favur kontra astenzjonijiet ma' d-diet. Avenda numru 7 dak favur kontra kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 8 da favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 9 zaċ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda numru 3 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda numru 10 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda numru 11 dak favur kon Iva, verifika. Emenda 19. Emenda numru 10. Verifika l-emenda 10. Votazzjoni miftuħa. Maluqa? Maddeċ. Emenda numru 11. Da favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddeċ. nir li kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Process. Il-rapport tas Sur Marija semenda numru 6 u li dejkom minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 6 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet għadda. Tieni parti favur, kontra. Astenzjonijiet għadda. Verifika t-tini parti. Votazzjoni mifsuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru wieħed dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddeċ. Paragrafu 8. L-ewwel parti minnu favur. Kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda tnejn favur kontra astensjonijiet m'għaddietx emenda seba' favur kontra astensjonijiet m'għaddietx emenda 12 favur votazzjoni nominali skużawni votazzjoni miftuħa votazione magħluqa. Ma paragrafo Paragrafu 15 l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet verifika il-votazzjoni mifsuħa il-votazzjoni maluqa għaddiet paragrafu 18 l-ewwel parti minnu favur minnu kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur kontra Astenzjonijiet verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malħuqa. Għaddiet. Paragrafu 20, l-ewwel parti minnu favur kontra Astenzjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda numru 9 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda numru 3 dak favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda numru 10 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Madiċ. Emenda 8, favur. Kontra, astensjonijiet, maddiċ, emenda 11, favur. Kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 4, favur. Kon, kienet ċara. Emenda 4, favur kontra astensjonijiet maddeċ da ħamsa favur kontra astensjonijiet maddeċ nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni mifsuħa. votazzjoni magħluqa u dika għaddiet. ħajad naddu l-kelma l sur Marjat rapporter. I, will be very brief. I will be very brief. Sar ikun verament fil-qosor, ħan nitkellem bil-Grek. Sena President, permetti li Nirringrazzja lil dan il-Parlament tal-li vota favur dan il-rapport li jinkludi punti kritiċi fil-rigward ta' reazzjoni tal-ICB u Trojka hemm aspetti fil-rapport bħalma jkun hemm f'kull rapport illi jesprimu forsi il-veduti differenti minn tar-rapporter jina ser nkunet nizzel dan permezz tal-minuti nirringrazzja wkoll ix-shadow rapporters. Mela, il-votazzjoni li jmiss il-ftuħ tal-FTA negozjati mal-Australia u New Zealand. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Emenda disa, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. ma taddix emenda 2 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa maluqa ma taddix emenda numru 1 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa taddi emenda 3 l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. It-tieni parti mela taqqa u ngħaddu għal emenda 10 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix, emenda 12, favur, ollu jdejkom, kontra, assenzjonijiet, ma taddix. Emenda 4, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Premessa G u li favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 5 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 6 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda seba. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ma taddix. Votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. tgħaddi. Imbagħad għandna il-rapport fuq reġistrazzjoni tal-pets fl-Istati membri. Resoluzzjoni konġunta minn naħa ta' sitt gruppi, e, emenda numru 4 favur kontra, astensjonijiet ma taddix, emenda 5 favur kontra, astensjonijiet ma taddix emenda wieħed favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda tnejn favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda tlieta favur kontra astensjonijiet ma taddix premessa G l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi qed-tieni parti favur kontra asensjonijiet? mhuwiex ċara sitwazzjoni mela ħanaħdu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Premessa H favur kontra astensjonijiet taddi. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi favur kontra astensjonijiet Taddi. b'mod ċar ħafna tgħid il-President. Mela, ngħaddu għall-aħħar rapport għall votazzjoni l-situazzjoni umanitarja fil-Yemen. Is-Sur Preda jixtieq intervjeni. Nadilek il-kelma Sur Preda. Grazzi ħafna Sinjura President xtaqt il-ressa il-punt illi dan il-vot kien imġebbet sa mill-erba ta' frar għall-ebda raġuni. Is-Sur Preda tgħid il-President għandu iċ-ċans jitkellem. Nadilek il-kelma Sur preda tgħid il president għandu ċ ċans jitkellem nadilek il kelma sur preda Grazzi ħafna, Senjora President. Il-grupp tagħna japponi l-emenda mresqa minn numru ta' gruppi fosta manka is-soċjalisti. Din l-emenda twasal għal zbilanċ fir-riżoluzzjoni tmur favur is-Saudi Arabja u aħna naqblu illi dan għandu japplika għal pajjiżi kollha fir-reġjun inkluż l-Iran kellna missjoni anke fl-Arabja Sawdita fejn tkellimna anke marre. Ma nistgħux nkunu f'pożizzjoni fejn ngħidu ħaġa meta nkunu hemm imbagħad hawnhekk ndawru l-verżjoni. President dan diġà diskutejni fil- plenarja li għaddiet. Is-Sur Carter Point of order, Iva. Din il-kwistjoni ġebdet mill-votazzjoni ta' erba ta' frar. Bir-raġun illi ma nimbarazzawx li delegazzjoni li kienet serra fuq zjara tagħha. Naħseb illi iktar ma tinġebdu qed naraw iktar nies imutu, iktar infezzjonijiet u naħseb illi hija ta' mistħija illi qed eh, naffetwaw il-ħajja ta' tant eh, nies ċivili b'dan il-mod. Naddu għal votazzjoni, mozzjoni għal rezoluzzjoni mill-CR. E il-rezoluzzjoni kollha kemm dawk li ma favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Rezoluzzjoni konġunta minna ta' sitt gruppi l-ewwel emenda numru 3 favur kontra astensjonijiet taddi. Kienet ċar ħafna tgħid il-President mela ħalli nivvota b'mod nominali. Emenda tlieta. open the vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Paragrafu 6. Il-tekst oriġinali, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda numru wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 2. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Mela, evvotaw. Favur. Anzi, b'votazzjoni nominali tal president Ħan, <laughs> nerġa l-verifika tal president għal xtit għal l Mela, votazzjoni nominali miftuħa fuq emenda 2. Votazzjoni maluqa. Taddi. Premessa N. L-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. taddi. L-aħħar vot, riżoluzzjoni kollha kemm kemmi, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Now we come to the explanations of vote. Naddu l spiega tal-voti għal dawk li jixtiequ jikkommentaw. Now it's time for the explanation of vote. Mela naddu għall-ispiegazzjoni tal-vot. L-ewwel rapport tas-Sur Becker. L-ewwel kelliema Is-Sinjora Morvej. Is-Sinjura Morvej jekk joġoba. Nadilek il-kelma. Skużani, Sinjar President, għataw ħafna nies diħlin uħirġin hawn mill-kamra, ħafna tpaċ speech, jisna għadin xi kafetterija. Naħseb hawnhekk għandna insult kontra